għajdulom l-servizzi tekniċi biex għad eh, il problema Iva, servizzi tekniċi se jihdu nota ta' dan issa naddu għal mistoqsijiet l-Kommissjoni li se tkun eh, seduta iqsar illum għaliex kena xidew fil-seduta ta' qabel. Għal daqstant jena sen kun stret ħafna dwar il-ħin. Kulħadd għandu 30 minuta biex jitkellem. Il-mistoqsija 8 u 28. Sur Barnier, merħba fostna. Grazie, Sur President. Signora Blinkevicute għamlet mistoqsija importanti fuq il-riforma tal-pensjonijiet li hija xi ħaġa importanti ħafna snin li ġejjin bi-spidi kollha li għandna qudiemna ix-xihija tal-popolazzjonijiet, il-mobilità tal-ħaddiema u anki għaliex il-fondi tal-pensjonijiet huma investituri importanti wkoll il-kriżi finanzjarja u rrit tidjufijiet f'ċertu sistemi tal-pensjonijiet u eh, minħabba il-rapport la Rozier aħna se nieħdu għat ta' inizjattivi sur Barroza diġà ta' xi orjentamenti politiċi fil-Parlament Ewropew u aħna se nippreżentaw f'dan f'din is-sena Green Paper fuq il-pensjonijiet u dan huwa maħsub biex ikun hemm uh, diskussjoni fil-font dwar dan is-suġġett is sorveljanza tal-istituzzjonijiet tal-fondi tal-pensjonijiet biex insaħħu kol is su intern tal-fondi tal-pensjonijiet. Unbatem il-regola tas solvabilità għal-fondi tal-pensjonijiet li t-korrespondi u kol għal talba tal-Parlament Ewropew waqt il-negozjati ta' direttiva ta' solvabilità numru 2 nerġa najt xi ħaġa oħra biex ma tifmunix ħażin li il-Kommissjoni stoqgħet attenta ħafna biex tirrispetta għan-nom ta' sussidjarjetà l-għażliet li għamlu ħafna stati membri dwar il-fatt il li huma baqgħu bis-sistema tal-pensjonijiet uh, maqsuma. Is-Sinjura Blinkeviċute. Grazzi, Sur Kommissarju, għal dik it-tweġiba u aħna qed nistennew bil-ħerqa dan din il-Green Paper li inti semmejtilna. Din hija xi ħaġa illi tħasseb ħafna ċittadini Ewropej f'ċerti stati membri, pereżempju fil-Litwanja, l-pajjiż tiegħi. Il-pensjonijiet dan l-aħħar tnaqsu minħabba il kriżi finanzjarja u ekonomika li għaddejjien minna. Sur Kummissarju, nixtieq nistaqsik għaliex inata daqshekk ftit attenzjoni minnaħa tal-Kommissjoni l-stabilità tal-fondi tal-pensjonijiet u ftaqsek ftit garanziji fl-istrateġija l-2020 għanna zomu f'moħna s-situazzjoni demografika li għedin fija, s-situazzjoni tas-suq u kol u naħseb illi huwa importanti ħafna kemm wieħed se jkollu pensjoni minn 10 snin oħra. Il-Kummissarju, tixtieq twieġeb? Signora l li dokumenta l-istrateġija 2020 li huwa dokument dwar id kabir eh, agli għaqli Ovvjament ma stajniex ninkludu s-suġġetti kollha hemm strumenti oħrajn, okkażjonijiet oħrajn, kontesti oħrajn fejn aħna nistgħu mbagħad nitkellmu dwar uh, punti fondamentali bħal dik tal-pensjoni eh, uh, u id-dipendenza ta' ċittadini Ewropej fuq dan, dan il-tħul eh, jiena kontattu kol li il-fondi tal-pensjonijiet huwa investituri importanti u u hemm ħafna sistemi ta' pensjonijiet differenti fl-istati membri u aħna beħsibna nirrispettaw dan il-prinċipju ta' sussidjarjetà naf li ċerti hemm stati membri li għandhom storja twila ta' eh, sistemi tal-pensjonijiet li wieħed iħallasom ftit ftit imma nista' nagħtikom iktar informazzjoni fil-ġejjieni meta jkollna iktar diskussjoni fuq dan il-punt. Is-Sur Obermeyer mistoqsija supplementari 30 sekonda. Grazzi, Sur President. Jiena niġi mill-Awstrija, fejn jitħalsu uh, 210 euro fis-sena bħala sussidji minħabba il-kriżi il u kriżi illi bdiet fl-Istati Uniti. Jiena nemmen illi pensjonijiet huma kwistjoni illi taqa' taħt il-kompetenza tal-Istat u mhux operaturi privati forsi il-Kommissjoni qed tara biss tal-punt ta' tamneħera meta tittollera biss is-sussidji statali għal fondi tal-pensjonijiet privati mingħajr ma jkun hemm biżejjed sorveljanza tas-suq. Kjoġbok? Il-President Barroso diġa' wieġeb bosta mistoqsijiet dwar il-movimenti finanzjarji u spekulazzjoni Jiena bħala Komissarju Ewropew responsabli għassu intern u ta' regolazzjoni u supervizjoni huwa li aħna maħna sanħallu ebda prodott su jew territorju barra jew li jaħrab minn supervizjoni jew regolazzjoni effiċjenti. Daw kollha li huma preżenti fuq is su bil-prodotti differenti se jintlaqtu mill-isforzi li aħna se nagħmlu. U aħna f'bosta reviżjonijiet ta' direttivi anki dik il-direttiva tal-EOP jiena nikkonferma illi ebda wieħed minn dawn il-prodotti, ebda wieħed minn dawn is-swieq mhux se jaħrab mill-ħtieġa tal-supervizjoni u ta' trasparenza. Mistoqsija oħra supplementari is-Sinjura Dekao. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju. Hemm bżonn li konna strateġija fuq meda ta' żmien twila dwar ir-riforma tal-fondi tal-pensjonijiet dawk privati u anke dawk pubbliċi. Jina nirreferi għal dawk illi mill-snin 70 il- il-popolazzjoni xjaħed kien hemm rata qawwija ta' twelit u llum il-rata ta' twelit naqset ħafna u għalhekk dawk illi eh, se jibdew jaħdmu mhux se jkunu biżejjed biex iħallsu il-pensjonijiet għall-anzjani. Kif se tiġi riveduta din is-sistema b'mod mill-iħsal wiċċ u b'mod sostenibbli wkoll? Jiena, Sinjura, nista ngħidlek illi għalkemm ir-regoli jittolbu li jiena nitkellem fil-qossor jiena kont għat illi barra il-mobilità tal-ħaddima id-demografija hija sfida oħra li aħna qegħdin niffaċċaw. Aħna għanna bżonn li konna diskussjoni fuq dan is-suġġett. U alla volja id-demografija mhijiex Eh, ma taqax taħt il-kompetenza tal-istituzzjonijiet Ewropej, xorta hija xi ħaġa illi tolqot il-kontinent kollu kemmu. U għalhekk aħna qed nirriskjaw għandna eh, nissograw illi il-popolazzjoni se tkompli tonqos sakemm ir-rata ta' twelid ma tiżdieċ se nibqaw lura u wara kontinenti oħrajn u għalhekk issa rridu naraw x'se nagħmlu dwar is-sistema tal-pensjonijiet fil-ġejjieni u naraw kif il-persuni il anzjani kollom pensjoni biex jiexu il-Green Paper hija opportunità eccellenti qegħdin naħdmu fuqha bħalissa edin fil-fażi li nirfinawa u aħna żgur illi sen jisu l-aspetti nazzjonali tas-sistemi tal-pensjonijiet e kif ukoll aħna nagħmlu suġġerimenti Ewropej dak li rigwarda u koll dawk il-fondi tal-pensjonijiet privati. Aħna sen kopru il-territorju kollu, sen namlu mistoqsijiet, sen niproponu soluzzjonijiet illi se tkun fidejkom minnaw u ftit xur oħra. Grazzi il-mistoqsija li mis hija il-mistoqsija 29 mis-sur Sean Kelly dwar is-sistemi tal-assigurazzjoni kontra l-arar fl-Unjoni Ewropea l-Kummissarju. Is-sur Kelly għamel mistoqsija marbuta ma' realtà traġika dik illi laqtet il-Madeira u l-Kosta Atlantika ta' pajjiż tiegħi kien hemm bosta persuni li tilfu ħajjithom nixtiequ nesprimu s-solidarjetà tagħna mal-vittmi kollha u l-Komissarju għan il-kollega tijaj zar dawn iż-żewġ postijiet li għadna kif semmejtilkom. Emmek dinja sfida u kol globali minħabba l-bidla fil-klima dawn il-katastrofi naturali se jizdiedu. Sen komplu naraw u kol katastrofi li mumiex naturali u li jistaw u koll iwaslu konsegwenzi gravi fil-ħajja tal-irġiel u n-nisa għan-natura u għall-ekonomija, per eżempju, eh, nirin, incidenti, per eżempju, fuq il-bahar u koll Dan huwa suġġett li jiena naħdem fuq huwa ħafna żmien anki hawnhekk eh, fl-1999 konna tkellimna dwar il-terremot li għadu kif seħ fil-Greċja u jena kontat li kienem bżon li nħoloq fond ta' solidarieta u li kunem forza Ewropea għal protezzjoni ċivili kena nistennew l-2002 u l arar li laqtu l-Germania, l-Austria u Slovakia un bat fit-bizmin leċur bl poċ tal-Parlament u tal-Konsil il-Kommissjoni setat toħloq dan il-fond ta' solidarieta illi se sejjejn fil-Madeira u fil-Kosta Atlantika fejn seħħet din il-katastrofi il-forza ta' protezzjoni ċivili qegħdin eh, naħdmu fuqu u maħniex qegħdin nistennew katastrofu ieħor biex nimmutwalizzaw eh, il-rizorsi il tagħna. Il-mistoqsija li għamel is-sur Kelly tirrigwarda l-assigurazzjoni għaliex mhux kollox għandu x'jaqsam ma' eh, beni pubbliċi li ma jistgħux jiġu assigurati. Jiena naħseb illi hemm progress li jista' jsir dwar ir-riski li illi jissa bkunu koperti mill-assigurazzjonijiet. Il-White Paper tal-2009 dwar l-adattament tal-bidla fil-klima jissuġġerixxi li meta ma jkunx hemm sistemi ta' assigurazzjoni u wara dan il eh, bħala segwitu għal dan il-White Paper jina rritin inkompli fuq din il-nibni fuq din il-miżura namlu xi xogħol ta' benchmarking flimkien ma' servizzi tiegħi biex naraw eżattament xi jeżisti fl-istati membri u fejn sitwazzjonijiet fejn l-impatt jista' jkun transkonfinali forsi ta' min aħna noħol u eh, eh, sistemi ta' assigurazzjoni Ewropej u mhux biss nazzjonali nafu li dan huwa suġġett kompless ħafna Jiena qed naħdem flimkien ma' mal-partijiet kollha interessati, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni, l-istati membri, l-esperti biex naraw x'inhuma l-prioritajiet sabiex nkunu nistgħu nħarsu ċittadini Ewropej b'mod aħjar peress li dawn il-katastrofi edin isiru ta' spiss u edin jolqtu ħafna minnhom hemm bżonn ta' screening, benchmarking u kol ta' sistemi ta' assigurazzjoni li jeżistu fis-27 stat membru kontra dawn il-katastrofi naturali. Grazzi, Sur Kelly. Grazzi, Kommissarju. Aħna kollha konna mħasba dwar Madeira, Franza u f'pajjiżi fortunatament ħadd ma tilef ħajtu. Imma il-problema tal-assigurazzjoni diġa' eh, ollit raqsa il-problema tal-assigurazzjoni hija problema gwira u jina nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju tal-li qed jinteressa ruħu dwar dan. Dawn il-pajjiżi u gvernijiet illi ma jimplementawx id-direttiva jista' jkun hemm xi sanzjonijiet li jittieħdu kontra tagħhom. Grazzi, Kummissarju. Din id-direttiva dwar l-arar bid-data tal-2007 u hemm ukoll komunikazzjoni tal-Kommissjoni tal-2009. Naħseb illi inti qed titkellem dwar direttiva li hija reċenti. Il-Kummissjoni trid tara u se tara kif l-istati membri qegħdin japplikaw jew mhux qed japplikaw din id-direttiva meta aħna nitkellmu dwar l-arar rajna fi Franza u anke fil-pajis tijak, naraw li il-konsegwenza tal-ġestjoni tat territorju nuqqas ta' prekawzjonijiet, il-bini f'żoni fejn mhux tajjeb pilli wieħed jibni, u il-Kummissjoni se tieħu passi se tara x'inhu ma jagħmlu l-Istati membri x'mhumiex jagħmlu u mbagħad tieħu il-miżuri xierqa. U tara li din id-direttiva tiġi applikata kif imess. Grazzi, Sir Higgins, mistoqsija supplementari. Grazzi, Sur President, nishtiq nirringrazzja l kommissarju għat faġiba tijaw dwar dak li għalli Sur Kelly. L-implementazzjoni tal-Floods Directive din ukoll trid tiġi trasposta fil-Liġi Internazzjonali din is-sena fl-2010 27 stat membru. Jiena nħeġġiġkom li il-Kommissjoni iżomm għajnija fuq l-autoritajiet nazzjonali dwar l-implementazzjoni fl-1995 kont responsabbli, ministru responsabbli għall-arar fl-Irlanda u aħna għadna li ma jistawx jiġu eh, mibnija djar fil-flat plains u ħafna minn dawk id-djar li jissa għadin jitolbu il-kumpens fl-Irlanda u ma propju dawk illi eh, imbnew propju f'dawn il-postijiet. Irridu nieħdu passi kontra dawk illi ma japplikawx kif xira il-kondizjonijiet ta' din id-direttiva. Uh, Sur Barnier, Sur Barnier, Jekk joġbok se nieħdu mistoqsija oħra u mbagħad eh, tista' twieġeb għat-tnejn. Jiena nixtieq insaqsik xi ħaġa differenti. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar l-assigurazzjoni. Naħseb illi meta jseħħu dawn il hemm bżonn li jsiru żewġ affarijiet, żewġ affarijiet li huma differenti. Nixtieq insaqsik sur kummissarju. Ma taħsibx li għandna bżonn ta' ċentru ta' rispons għal kriżi għaliex fl-Ewropa m'għandniex awtorità waħda ċentrali biex tirrispondi għal dawn id-diżastri. U t tini net ma taħsibx li għandna nagħmlu iktar biex ikun hemm protezzjoni ċivili aħjar, m'hemmx m'għandniex ajruplani, għandna bżonn ċentru wieħed u għandna bżonn ta' kapaċitajiet aħjar. Komissarju. Sewċ mistoqsijiet differenti l-ewwel dwar l-arar bħala kommissarju nista nirweġeb il-mistoqsija ta' Sir Kelly dwar kif nistaw l-aħjar nużaw l-assigurazzjoni uh, meta jintilef jintilfu beni personali, materjali. Jiena irrit kolli ideja ċara dwar sistemi ta' assigurazzjoni li eh, jeżistu hija sistema li hija sofistikata ħafna eh, dawn is-sistemi mhumiex l-istess kullimkienu ma jkoprux eh, l-istess riski. Jiena dan ix-xogħol għad irrid nagħmlu. Nista' natik tweġiba bil-miktub dwar kif i jew miex applikata din id-direttiva dwar l-arar, imma ent għandek raġun il-responsabilità, eh, l-ikbar responsabilità taqa fuq l-autoritajiet nazzjonali biex u mux jistennew kollox minn Brussell u ma jridu jaraw illi fejn huwa perikolus illi jimbena eh, illi ħadd ma jibni xejn hemmhekk anzi irridu iċaqalqu dawk il- djar jew xi fabbriki li jistgħu jeżistu propri li huma mibnija f'dawn iż-żoni li huma eh, eh, għandhom riskju għoli ta' arar. Dawn huma l-idejat li jiena nixtieq naħdem fuqhom. Umbat namlilkom il-proposti tiegħi dwar is-sistemi tal-assigurazzjoni issa dwar il- protezzjoni ċivili għalla volja miex propju kompetenza tija imma jiena u kol kont ħdimt fuq dan u kelli l-appoċ tal-Parlament Ewropew fl-2006 u jiena suġġerejt li noħolqu din il-forza Ewropea protezzjoni ċivili bejn il-pajjiżi li uh, rridu uh, jipparteċipaw nibdew bottom up qatt ma tkun ir-rida tajba illi tkun nieqsa meta jkun hemm eh, xi traċedja ta' dan it-tip hija l-koordinazzjoni u kieku nifrankaw ħafna eh, ħin, ħafna flus u nsalvaw ħafna ħajjiet kieku jkun hemm eh, dan din il-koordinazzjoni li tħejji ruħa, li tħejji il-respons tagħna f'każ ta' katastrofi, katastrofa industrijali, arar, bħalma seħħ fil-Ġermanja, fil-Franza, fil-Nirien, fil-Greċja, tsunami, pandemiji, jew xi attentat terroristiku bħal dak illi eh, seħ seħħ fil- 11 ta' settembru li xorta għadu possibilità xi ħaġa li tista' isseħ fi żmienna. Jiena se jkolli se nagħmlilkom proposti konkreti biex Uh, najdilkom milli jiena għaddi impenjat ħafna din l-ideja għalli xina kondi ġaħdimt ħafna fi żmien ta' qabel fuq dan is-suġġett. Grazzi Kummissarju. Il-mistoqsija li mis huwa tas-sur Andor meta tkun les, sur Andor? And the question is number 30 by Mrs. Um, Takao on European action to combat poverty. Commissioner, you have the floor. Mistaqsija 30, Kommissjoni Kjoġbuk. Grazzi, Sur President, membri. Jena nara il-problema li għaw f'din il-mistoqsija rigward il-welfare tal-ċittadini Ewropew l-kwistjoni ta' impjieku protezzjoni soċjali u l-ġlida kontra l-faqar. Kif tafu l-2010 hija s-sena Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Dan sabiex inqajmu kuxjenza rigward il-problemi soċjali u nisperaw li din is-sena tkun tajba mhux biss biex niddiskutu l-faqar, però biex nieħdu impenn sabiex niġilduha. U nġeddu dan l-impenn politiku fuq livell Ewropew u fl-Istati Membri kollha. Sabiex nipprovdu opportunità għal dan l-impenn il-Kummissjoni Ewropea daħlet fl-istrateġija tal-2020 tal eh, target ta' tnaqis ta' faqar li għandha x'taqsam mal-lezzjonijiet li tal-limna fid deċenju li għadda. l għanu huwa naqsu l-faqar bi kwart sas-sena 2020. Il-ġlieda kontra l-faqar għandu bżonn prosperità u xolita ta' kwalità għolja dawk li jistgħu sosnu minfusom u solidarjetà kol għal dawk li għandhom bżonn. Dawn l-elementi jinsabu f'din l istrategija 2020 l-għan ewlini eh, kontraborda ħajkun dedikat b'inizjattiva li jisima il-Pjattaforma Ewropea kontra il-Faqar. Hemm strumenti konkreti sabiex noħolqu nżommu xogħlijiet fuq livell Ewropew bħal Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropea u kif ukoll hemm l-inizjattivi ta' mikrokreditu. L-azzjonijiet li jittieħdu minn stati membri individwali huma ta' importanza kbira, però xorta waħda baqa' aktar xi jsir sabiex niżguraw li xogħlijiet ta' kwalità għolja huma aċċessibbli. Però it-tnaqqis tal-faqar irid jimxi lilin mill-kwistjonijiet ta' impjiegi u dan narfuh fil-komunikat tal-2020 fejn irid ikunna protezzjoni soċjali tajba u din hija indispensabbli sabiex niġġieldu kontra l-faqar u l-esklużjoni. L-Istati membri huma responsabbli għall finanzjaru l-organizzazzjoni ta' sistemi ta' protezzjoni soċjali u l-Kummissjoni tkun qed tgħinhom f'dan ix-xogħol. Bħala msieħeb eh, ewlieni, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tidentifika u wkoll tippromovi dawn il-prioritajiet kif ukoll eh, tgħin it-talim. Eżempju tajbin, eh, se jużu l-qafas ta' inklużjoni u kif ukoll il-monitoraġġ tal-impatt soċjali ta' din il-kriżi. Aħna tallimna ħdimna qrib mal-presidenzi mal-presidenza Spanjola u kif ukoll mal-presidenza Belġjana li urewna inizjattivi importanti bħal summit ta' Roma li ġi diskuss minuti ilu u kif ukoll eh, l-impatt fuq it-tnaqis tal-faqar eh, li tkellimnieh mal-Presidenza eh, Belġjana u qed nippreparaw inizjattiva fuq kontra l-faqar. Però ma rridux naħdbu biss mal-gvernijiet, pero anka ma' NGOs, għaliex minnajrom aħna ma nistawx niksbu program ta' suċċess eh, sħiħ. Għalek dawn l-NGOs li għandhom xaqsmu ma l-faqar u l-protezzjoni soċjali ma ġenerali irdu jaħdmu għana. Dawn huma l-kwistjonijiet prinċipali u kopru eh, l-atti tal-Kummissjoni sabiex innaqsu l-faqar. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi issa Sinjora Dakaw u l-mistoqsija supplementari tiegħek għandek 30 sekonda. Grazzi ħafna Kommissarju, nixtieq nirringrazzjak tar-risposta li tiġa tajtna. Però xtaqt li forsi stajt titkellemna iktar fuq id-deindustrializzazzjoni tal-Istati Membri għaliex jekk tagħti daqqatajn lil mod kif l-industriji tagħna qegħdin jaqgħu jispiċċaw fix-xejn, naħseb illi din hija kawża kbira ta' qatt. Jekk irrid ikollna politika li tippromuovi x-xogħol eh, u politika ambizjuża, ovvja li irridu noħolqu xogħlijiet ta' kwalità għalja, però dawn ix-xogħlijiet irridu jinsabu fl-Ewropa u nixtieq inkun naf għalhekk x'huma l-miżuri minn il-Kummissjoni fuq dan il-punt hemm bżonn li garantixxu eh, standard għolin u xogħlijiet ta' kwalità għolja. Grazzi. Iva, aktar u xogħlijiet aħjar huma inklużi fl-istrateġija Ewropa 20 tal-2020 u nixtieq niġbet l-attenzjoni tiegħek għal żewġ inizjattivi oħrajn li qed jiffukaw fuq il-faqar eh, rigward il-kwalità u l-kwantità ta' xogħlijiet fl-Ewropa għanna il-flagship u l-inizjattiva ta' xogħlijiet ġodda li taqa taħt il-pilastru tas sostenibilità tal-Europa 2020. Din hija flagship rigward il-politika industrijali u naħseb li huwa punt kruċjali mal-mistoqsija li u l-kwistjoni li qajjimt. Naħseb li rridu nindunaw li strumenti tal-Unjoni Ewropea ma mistawx biss jimmiraw l-impatt tal-kumpaniji li qegħdin jitilqu mill-Ewropa għal fond ta' globalizzazzjoni. Naħseb li dan għandu rwol importanti ħafna filli jipprova jwaqqaf il-faqar. U meta l-korporazzjonijiet jiddeċidu li jibdlu eh, ma jibqgħux l-Ewropa. Però għal perjodu twil ħajkunem hemm flagship rigward il-politika industrijali għal ekonomija sostenibli. U naħseb li din ħat indirizza ħafna mill-kustjonijiet tal-iżvilupp industrijali u l-kustjoni tal relokazzjoni. Naqbel fisħieħ ma l-implikazzjoni tal-mistaqsija illi hemm bżonn approċċ komprensiv, approċċ sħiħ eh, u politika mingħajr politika eh, sħiħa ma nistawx nirnexxu f'dan il-qasam grazzi. Grazzi għandi żewġ mistoqsijiet supplementari l-ewwel minn is-sur Obermeyer u matna Mr. Shooters. Issa sur Obermeyer għandek 30 sekonda. Grazzi, sur President, fi żmien ta' kriżi finanzjarja riskju ta' abu soċjali huwa kbir u għalhekk nixtieq insaqsi l-Kummissjoni qed tindunax li fl-Ewropa ċentrali hemm dawn il-differenzi kbar fuq livell soċjali abbuż kbir, per eżempju, dak li nixaqsam ma' pagamenti ta' kompens li jintalbu f'ċertu setturi. Però dawn il-pagamenti ovvjament irridu jilħu ċertu rikjedimenti, ċertu standards, għalhekk il-Kummissjoni edha tagħmel dawn l-istrumenti disponibbli l istati membri sabiex eh, twaqqaf dan it-tip ta' abbuż. Grazzi. Iva issa mistoqsija li jmiss, umbat nagħtu risposta t juma. Grazzi ħafna sur President. Jekk naħdu daqqa tajna li greċja naraw illi 20% tal-popolazzjoni qiegħda taħt tal-faqar u 23% tal-popolazzjoni qiegħda fil qad Maħsibx ma li dinja xaġa li rridu ninsew, u għalhekk il-mistoqsija tiegħi din. Jekk aħna nħallaqatajn lej il-problema kollha tal-faqar u l-istatistika u l-figuri li juruna din is-sitwazzjoni. Din eh, ma tfissirx li sistema neoliberali ġdida li issa għanna taħt eh, trattat tal-Lisbona kienet falliment sħiħ. U għalek xin l-intenzjoni taħkom, xidru da ta'mlu sabiex għalaqas it-tejbu l-figuri tan nis li jtejxu fil-faqar, forsi li tikollna tip ta' politika differenti li tigarantixxi tip ta' impjik. Jew x'għandu x'aqsam x'nistgħu ngħidu fuq l-istrateġija ta' Ewropa 2020. Grazzi ħafna. Kummissjoni kieġbek risposta tiegħek. Eh, ħanibda bit-tieni mistoqsija. Iva huwa importanti ħafna li jkollna eh, ambjent ekonomiku importanti ħafna jina semmejt politika sħiħa politika komprensiva sabiex noħol u dan l-ambjent iktar eh, stabli dak li semmejt inti din ix-xejra neoliberali ta' deċenni li għaddew din hemm bżonn nagħmlu reviżjoni tagħha u f'Ewropa 2020 tara numru ta' inizjattivi u nixtieq insemmi il-kapitlu fuq ir regolamenti finanzjarji. Dan ġib bidla serja, bidla kbira eh, rigward eh, f'dak li kien jiseħ fil-passat. U hemm intenzjoni li stabilizzaw l-ambjent makroekonomiku li ħajnaqqas il-pressjoni fuq is-sistemi fiskali illi suppost li joħsib il-sistemi soċjali ta' protezzjoni Ewropej u l-politika tal-impjegi. F'dak li għandu x'jaqsam mal-abbuż u mal-kustjoni tal-effiċjenza ta' sistemi ta' protezzjoni eh, soċjali, iva l-kriżi kienet test f'dan il-rigward dan il-punt u l-Kummissjoni dak li trid tagħmel huwa li tuża metodu ta' koordinazzjoni miftuħ u kif ukoll tuża metodu ta' analiżi u rapportaġġ sabiex tiffoka aħjar fuq il-protezzjoni soċjali u fuq il-miżuri li bżonn jieħdu l-isfida eh, f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi li semmit eh, fil-mistoqsijiet, però fil-komment ukoll huwa li l-Stati membri ħajfaċċjaw il-bżonn ta' konsolidazzjoni fiskali. Dan verament ħajkun test għalina. U ma nistgħux insibu ħafna riżorsi ħjar Eh, sabiex nġildu l-faqar u għalhekk irridu naqsmu l-esperjenzi tagħna sabiex nużaw l-istrumenti tagħna b'mod aktar effettiv u nġildu sabiex eh, il-gruppi vulnerabbli nġibuhom għal aħjar. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Issa nimxu għal mistoqsija 31. Din eh, is-sinjura ħat tirrispondi għas-sinjura Vassilju u l-mistoqsija saret minn naħa tas-sur Papa Nikolaw rigward l-evalwazzjoni tal-programm kulturali 2007-2013. Ma tkun l-esta, Signor Vassilju, għanek il-kelma, grazzi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη, όπως αναφέρει... Onorevoli membri, kif għadu kif għakkarna l-Onorevoli Paka Nikolaw, il-kultura propju ġanna insaħħu l-esperienza tal-kultura tal-ċittadini Ewropej u sabiex ikonna wkoll eruq kulturali komuni. Kommissjoni trid tippromuovi l-kooperazzjoni u bejn l-entitajiet kulturali u istituzzjonijiet tal-pajjiżi illi jieħdu sem f'dan il-programm bilan illi nikkoraġġixxu il-formazzjoni ta' ċittadinanza Ewropea. Il-programm Kultura jimmira b'mod partikolari il-formazzjoni ta' mobilità transnazzjonali tal-entitajiet, l-inkoraġġament ta' ċirkolazzjoni transnazzjonali tal-dawk li joħolqu dawn il- il-prodotti sabiex ikun hemm appoġġ għal dan id-dialogu intrakulturali. Jiġifieri l-2009 fil-kuntest tal-programm Kultura ġew e prezentati 749 talba u mbagħad fosthom ġew magħżula eh, mażula xuħut eh, biex jiġu jirċivu finanzjati għabbażi tal-bażi legali hemm bżonn li jkun hemm valutazzjoni esterna il-ħin kollu fuq ta' dawn il-programmi fl-Lulju tal-2009 il-Kummissjoni eh, abdet entita' eh, entità barranija biex tara kif kien biex tagħmel valutazzjoni tal-programm kultura fuq tliet snin u mod partikolari biex tagħmel valutazzjoni tal-korrenza tal-għanijiet l-ewwel riżultati u l-ewwel impatt tal-programm. dak li għamel il-valutazzjoni għamel xogħlu skont informazzjoni illi kellu dwar il-proġetti differenti kellna l-ewwel valutazzjonijiet rajna E, ir-riċerka, intervisti mal persuni responsabbli għal programmi u entitajiet kulturali responsabbli Il-rapport finali se jkun prezentat fit-tieni semestru ta' din is-sena. Abbażi ta' dan il-Kommissjoni mbagħad ħejji rapport tagħha dwar l-applikazzjoni tal-programm u jiġi prezentat lill parlament Ewropew sal-31 ta' Deċembru ta' din is-sena. Signori, signori deputati, żommu f'moħħkom dan il-fatt. Il-programm mhux mirat lejn l awtoritajiet nazzjonali ma l-entitajiet kulturali, il sem ta' dawn l-entitajiet kulturali fil-programmi differenti. U eh, dan jiġi maqsum b'mod indaqs bejn l-istati membri u l awtoritajiet il-gruppi ta' esperti fuq livell pan-Ewropew biex jelaboraw l-iżvilupp tal programmi nnifsu wara żewġ rounds ta' pilot projects il-mobilità tal-kreaturu fl-2008-2009 taħt il-patroċinju tal-Parlament Ewropew u meta wieħed ukoll is il-dialogu li diġa sar fuq il-permezz tal-sistema ta' l-OMC l-Open Method of Coordination u issa qed issir valutazzjoni dwar kif nistgħu ntejbu l-applikazzjoni tal-programm. Sa tmiem din is-sena il-Kummissjoni se tibda inizjattiva ta' dialogu miftuħ biex twitti tri għal programm Kultura il-ġdid għal-2014 u is-snin ta' wara. Grazzi. Thank you. No, for his supplementary, Mr. Papa Nikolaou. Issa l-mistoqsija supplementari sur Papa Nikolaou. Grazzi, Signor Kommissarju, għall ewwel tweġiba. Naħseb hija l-ewwel darba li inti qed tħossem f'dan id-dialogu tagħna, ġifir nawguralek kull suċċess fil-ħidma tiegħek. Ovvjament, xira illi wieħed għajem kosċenza fost iċ-ċittadini Ewropej dwar l-eruq tagħna, l-patrimonju kulturali tagħna u dwar il-valuri komuni li aħna nħadnu u importanti u koll anke fl-axħar periodu għal Greċja għal pajis tijaj. Anke jek aħna nqisu mbagħad l-użu ta' monumenti kulturali b'xi mod sabiex nipromuovu il-pajjiż tagħna. Nasbu pereżempju għal Focus fil-Ġermanja eh, li eh, jiġi Eh, prezentat l-Akropolis bħala eh, rovina eh, kompletament ġebel, got munzel ġebel. Waħna fil-kontest tal-programm illi għedin niddiskutu nishtiq nkun naf jekk il-Kummissjoni għandix f'moħħa illi twetta politika iktar aggressiva biex tipromuovi il-wirt kulturali tagħna. Għamnek il-President jaqta l-mikrofonu tal-kellim u jfakkar li hemm bis 30 sekonda għal tweġibiet. Permetti li najt illi għamnek mux jiena għandi nikkommenta fuq pubblikazzjonijiet illi jiġu stampati f'pajjiżi differenti għaliex jekk aħna hawnhekk kellna nibdew inwieġbu eh, u nirreagġixxu għal kull pubblikazzjoni li toħroġ maħna se nispiċċaw imkien. Dak li jiena nixtieq ngħid dan li l-monumenti kulturali bħal per eżempju l-Akropolis u monumenti oħrajn tal-Greċja u ta' stati membri oħrajn u ma' għajn ta' ispirazzjoni u ta' arfin kulturali u stanar kulturali u għalek il-Kummissjoni Eżekuttiva approvat sistema ġdida biex toħloq pal uh, trademark ta' l-ikbar monumenti u li jen fl-Unjoni Ewropea fostom il-Parthenon u l-Akropolis. Naħseb illi dan jitkellem għalih nifsu dwar dak li taħseb l-Ewropa fuq dawn il-monumenti li jappreżentaw il-patrimonju tagħna. Nikkonkludu fuq dan is-suġġett u naddu għal mistoqsija li jmiss. Nagħti l-kelma l-Kummissjoni. Kummissjoni tur l-importanti ta' livell bażiku ta' organizzazzjoni sportivi fl-Unjoni Ewropea Il-White Paper tal-2007 fuq sport tiffoka fuq l-aspetti soċjetali tal-sport u tipproponi numru ta' azzjonijiet li jinkludu eh, promozzjoni rigward attivitajiet ta' attività fizika u r-rwol tal lokazzjoni kif ukoll ta' inklużjoni soċjali permezz tal-sport u kif ukoll il-volontarjat fl-sport li ġi implementat jew li qed jiġi implementat bħalissa il-kompetenza ta' Ewropea rigward l-isport li relatata ma' artiklu 165 eh, turi l-natura speċifika ta' dan is-settur u kif ukoll il-funzjoni edukattiva u soċjali tiegħu u l-istrutturi li huma bbażati fuq attività volontarja. Għalhekk tipprovdi l-qafas għal azzjoni futura tal-Unjoni Ewropea u tagħti direzzjoni għal promozzjoni tal-isport fiħdan l-Unjoni Ewropea u kif ukoll tkabbar id-dimensjoni tal-Unjoni Ewropea rigward l-isport. Il-Kummissjoni tittat inizjattivi sabiex timplementa it-Trattat tal-Lisbona fil-qasam tal-isports aktar tard din is-sena. Ħan ikkonsidraw il-bżonn li nsaħħu il-livelli bażiċi tas-settur tal-isport. Il-membru onorevoli wkoll jurina u jgħidilna li l-organizzazzjoni bażiċi tal-sport ta għandhom problemi kbar fil-klima finanzjarja ta' palissa. L-istudju tal-Unjoni Ewropea rigward il-barrieri interni li ġi, ġi msemmi wkoll fil-white paper u li foka wkoll fuq li finanzjar għal-għadi sportivi juri dawn l-sfidi. Dan l-istudju L-iskop tiegħu huwa li jsib is-sorsi tal-finanzjar u jidentifika eh, modelli ta' finanzjar differenti fi stati membri differenti u li għandhom xaqsmu ma' sports differenti u fil-fatt li janalizza regolamenti differenti u politika nazzjonali u l-impatt tagħhom fuq li finanzjar tal-isport. Fl-aħħar net dan l-istudju irid juri livell effiċjenti u mudell effiċenti li se jkun kapaċi jindirizza sfidi futuri bħal kriv finanzjarja fuq il-budget il dan is settur u jsib metodi ġodda ta' kif nistgħu insaħħu dan il-livell bażiku ta' organizzazzjoni sportivi fl-Unjoni Ewropea. Il-konsultazzjonijiet rigward eh, dan it-tip ta' organizzazzjonijiet li ġew riferiti mill-membru onorevoli seħħu fih dan il-qafas ta' dan l-istudju l-ewwel riżultati ta' dawn il-konsultazzjonijiet kienu preżentati lill-imsieħba soċjali interessati u u rewhom modelli sostenibbli rigward eh, sport fis-suq intern. U dawn seħħu fis-16 ta' frar eh, fi Brussell. Ir-riżultati ta' din il-konferenza se jiġu pubblikati dalwaqt fuq il-website ta' Direttorat ta' su Interni u Servizzi. Nirringrazzjak, Sur President. Mr. L. Grazie a Sur Elbert, tal-mistoqsija sur l-metalja Grazie a President, e grazie al commissario tal-risposta taħħa. Uh, u ħad gosp l-impen taħħa Nħabba ratifikazzjoni tal trattat tal-Lisbona jena uh, ħad gosp bil-fat li l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza fil dak l-għandu xaqsam l-sports u l-aspet finanzjarju. Nixtieq instaqsi kif għanda intenzjoni li tifformati għadha il-programm tal-isports tal-Unjoni Ewropea u meta ħajkun hemm l-ewwel komunikazzjoni mill-Kommissjoni fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Iva, tajt il-Kummissarju l-komunikazzjoni ħadd aħna komunikazzjoni dwar l-isports dan is-sajf li diħlin fih Ġivri jiġifieri qabel ma niqfu għas-sajf ikonna komunikazzjoni li tipprovdi l-qafas biex ikun hemm kooperazzjoni imsaħħa u aġenda ġdida l-isport fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Ħajkonna wkoll eh, bost ta' deċiżjoni għal programm ta' sentej għall-isports għall-Unjoni Ewropea 2012-2013. Eh, sa dan it-tant kif taf għanna l-azzjoni fuq l-sports li għaddejja minn 2009-2010-2011 għed li foka fuq fil-livell bażiku u l-aspett soċjali tal-sport. U l-azzjoni għal-2009 ġiġa ġiġa approvati dawn qed jiġu forzati din is-sena. Aħna qegħdin appik li napprovaw l-azzjonijiet għall-2010 li umbat ħajġu eh, eh, eh, jkunu l-estimnaw xie ħarajn uħra. Skont il-budget li għanna, sant il-budget li kon disponibli għax kif taf, sfortunatament il-budget tal-2010 ġa ġim naqqas minn 6 miljoni għal 3 miljoni. Skont il-budget li aħna għanna għal 2011 ħajkon nazzjoni ġodda u materjal għat-testjar ġdid biex inkunu nistgħu nifformulaw il-programm tagħna għal 2012-2013. Grazzi. Thank you, Mr. Boris. Grazzi ħafna, Sur Boris, mistoqsija supplementari, nofs minuta. Grazzi ħafna. Kommissarju, nishtiq nirringrazzjak dwar dak li għad dwar strategija ġdida għall-isport. Imma jiena xtaqt ukoll li namma referenza għal xi ħaġa li qed jiġi eh, trattat fil-Kumitat tal-Kultura. Eġifieri, kompetenzi ġodda. Affarijiet bħal għarfin tas tal-Unjoni Ewropea. Eh, għarfin dwar l-sport. Eh, Il-Komissjoni ħa tisħaq fuq affarijiet bħal l-sport u informazzjoni dwar l-isport u l-Unjoni Ewropea eh, għax din hija importanti għall identità tagħna, grazzi. Bla dubju tajt il-Kummissarju meta jien nitkellem dwar ir-wol soċjali tal-isport u l-affarijiet li għandhom xasmu mat-taħriġ u l-edukazzjoni dawn huma importanti ħafna. Huwa importanti ħafna eh, li aħna nedukaw eh, l-identità Ewropea tagħna. U bla dubju li aħna ħneħdu nota ta' dan meta aħna nifformulaw il-programm permanenti tagħna dwar l-isport. Grazzi. Well, thank you, Commissioner, and that concludes Grazie għafna kummissarju, dana twasalna għatmim ta' mistoqsijiet il-mistoqsijiet li jimos eh, uħma assur kalas. And uh, the first of the questions L-ewwel mistoqsija numru 33 hija miss l-Onorevoli Higgins fuq l-imwiet fit-toroq. Meta trid, Sur Kallas. Thank you, Mr. <coughs> Thank you. Grazie ħafna, Sur President. Fil-qafas tal-tielet tazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-sigurezza fuq it-toroq ġie implementati diversi azzjonijiet biex wieħed jiġġielet kontra eh, ta' sewqan eh, bla razan. U ħafna minn dawn l-azzjonijiet eh, kien involut il-Parlament fil-proċess ta' kodeċiżjoni. Daħ l isforzi kollha għandna bżonn. Il-Kummissjoni qed tipprepara fuq strateġija ta' sigurezza ta' fittoro għal 10 snin li ġejjin Eh, tisħa tisħaq fuq l-importanza ta' nfurzar adekwat, eh, specialment kontra eh, sewqan perikolus, veloċità ċessiva u xorban. Għalek u urġenti li wieħed jarġa jibda jitkellem dwar proposta direttiva dwar infurzar transkonfinali. Uh, Din hija ħaġa li rċivit l-appoġġ tal-Parlament Ewropew imma ġiet blokkata mill kunsel il komissjoni hija determinata li tkompli f'dan biex tissanzjona u kif ukoll teduka. U l-Komissjoni ħat isħaq ħafna fuq dan ħajn niproponu azzjoni speċifiċi dwar l-alkoll u veloċità eċċessiva u jkun hemm rekwiżiti iżjed esiġenti dwar dan. Il-sewqan fis-sakra hija problema li qed tikber u esperti tal-Kommissjoni qegħdin jistudjaw azzjonijiet konkreti. Issa dwar infrastruttura l-Parlament Ewropew u l-Kunsel adottaw leġislazzjoni dwar ġestjoni tajba tal-treqat u tat-tunnels u il komissjoni tiżgura li jkun implementazzjoni tajba. Imma evidentement il-sigurezza fuq il-sofressura ta' toroq mhix limitata għal l-10 fil-mija ta' triqat, 56% eh, fil-mija tal-imwiet iżiru fi triqat iż-żar. Allora għal eh, ħanipruvaw eh, ndaħlu iżjed sikurezza f'din dan struttura sekundarju biex eh, jirċevu fondi Ewropew eh, biex iżidu s-sikurezza ta' daw it-toro. Imma jena nixtieq nisħaq li s-sikurezza fit-toro hija ħaġa eh, li responsabilta għaliha l-korpi reġjonali, lokali, l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u ċittadini Eh, is-soluzzjonijiet għandhom ikunu risposta għal problemi konkreta fil-post. U l-strategija li jmiss tal-Unjoni Ewropea ħad proponi diversi azzjonijiet ibbażati fuq dan. Għax l-għan principali huwa li jkun hemm eh, eh, zona ta' sigurezza fuq it-toro Ewropea tkun parti mill-zona ta' trasport Ewropea uniku biex kull ċittadini kollu l-istess livell ta' sigurezza. Grazzi ħafna. Thank you. Grazie ħafna komissarju. Sur Higgins il-mistoqsija supplementari tiegħek. Grazie ħafna, President. Jien nixtieq ukoll nirringrazzja l-Kommissarju. Meta kont nisma' lill-Kommissarju ċarli u għamel ħafna xogħol eh, dak nxaqsam veloċità eċċessiva u eh, xorb imma eh, laqqas qed nagħmlu riċerka adekwata hija problema kbira li wieħed isuq taħt l-influenza ta' xorb, meta jkun xorban, ħafna mill-inċidenti li jkun hemm fit-toroq 10,000 immutu minn dat tip ta' inċident. Għandna bżonn ukoll nagħmlu xi ħaġa dwar id-drogi, din hija din hija kawża ewlenija tal-inċidenti fit-toroq u l-nies imutu. Jiena qed nirrakkomenda lill-Kummissjoni li ah, rridu namlu ħafna iżjed xogħla jiena ħadd gost bir-riċerka li tissir imma għandna bżonn nagħmlu iżjed. Kummissarju. Grazzi ħafna, onorevoli membri, jiena jiena naqbel ma tħassib tiegħek imma dik hija problema li kif taf meta jkollok teknoloġija eh, żviluppata uh, relattiva wieħed Eh, ikollu da tip ta' sewi għal ikollu taħt l-influenza tal-xorb eh, huwa diffiċli wieħed niskopri eżattament kemx element ta' drogi involut. U aħna għandna bżonn li jkollna riċerka fuq din il-kwestjoni biex ikonna teknoloġija adekwata għax bħalissa l-unika ħaġa li hija viżibbli eh, hija li qed tagħmel il-pulizija hija ma jkoll tibgħatu mal-kontrolli mediċi fejn jkun hemm forsi xi problema imma għandna bżonn iżjed. Grazzi. Right. I've got two supplementary. Għandi żewġ mistoqsijiet supplementari. Ir-regole fil-ħita mistoqsijiet huwa li hemm żewġ supplementari eh, lil mill minn dak li għamil mistoqsija, allora żewġ supplementari rinżommu bilanċ bejn il-gruppi. L-ewwel waħda hija mistoqsija mis-sur Balċita sal 30 sekonda. Grazzi ħafna, President. Kummissarju. Grazzi tal-suġġerimenti għak. Madana kollu jena nixċi. Nsaqsi, jekk tħoss li l-użu tal-mobile phones waqt is-sewqan huwa wieħed mill-kawżi mir-raġunijiet li waslu għall-imwiet fuq it-toroq. Għax l studi juru li eh, l-attenzjoni tal-sewwieq eh, jitnaqqas bħal meta u jkun eħa taħt l-influenza ta' drogi fask fatturi ħol ta' riskju u għali wieħed issuq fid-dlam jew kella vetturi tqal kondizjoniet ta' toro ħażina ma tħoss li għanna nippruvaw li e, trasporta l verkanzija s-sir fuq il-ferroviji. Din hija kwestjoni serja ħafna aħna tħaddidna dwar l eh, inċidenti fuq it toru għal ħafna drabi imma dawn ħafna drobu ikollhom diversi fatturi involuti. U l-aħħar mill-aħħar ħafna minn dawn it-tip ta' inċident isiru fil-bliet u ħafna drabi issib li huma eh, dawk ikunu fuq il-bicycles u dawk li kienu mexjin li ibaqtu li zjed. Aħna għanna bżon li ikonna eh, ma ikonna lebda mwit fost dawk eh, fuq ħattijħor li juża il-toro ġifiri dawk li kienu għed jimxu dawk li kienu fuq il-bicycle. Thank you very much. Grazie ħafna evidentement eh, eh, eh, hemm ovvjament preferenza li wieħed jisposta l-berkanzija għal ferrovija li għaxew li jinna 20 u ta' snin. Imma aħna għandna bżonn nevitaw dat tip ta' blukkaċ li qed jimpeduna nużaw il-ferroviji għan ħafna fajti jistaw siru nastab li madur il-kommissjoni, il-perjoni tal-kommissjoni nistaw forsi navanzaw f'dan il-sens. Jiena kun ma nistanajt u għali l-użu tal-mobile phones hija eh, f'ċerta pajjiżi, inklużi f'pajjiżi, hija ħaġa li hija projbita. Dwar, issa dwar l-azzjonijiet biex wieħed indirizza il-dawk eh, li l mwiet u dawk li jindarbu. Il-Komissjoni għanda eh, eh, obiettivi ambizjużi biex naqqasom bil-50%. Ma wasannix hemmhekk imma xorta naqqasna numru sabiħ. Dak hija sforz minn istituzzjoni Ewropej kollha, imma prinċipalment fl-Stati membri, f'pajjiżi pereżempju tnaqqis fin-numru ta' mwiet kien kien kbir ħafna kważi t-darbi aħna għanna riservi u aħna aħna għat muħanaslu għal situazzjoni ta' eh, li ma jkunemx lebda incident. Immem ħafna affarijiet li nagħmlu biex innaqsu l-ammont ta' mwiet u midruba. Din hija kwistjoni komplikata ħafna alkohol, eh, taqat aħjar, edukazzjoni aħjar u affarijiet bħal dawn. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, il-President issa ngħaddu għal mistoqsija li miss. Eh, naslu għal mistoqsija numru 24 eh, u 25 minn Belle u Brepols dwar il-kawzi tal-ħabta li kienem f'Buizingen. Grazzi ħafna. L-incident li kien hemm f'Buizingen fil-15 ta' frar kien traċedja. U bħala riżultat ta' dak l-incident għamu diversa kwestjonijiet ta' politiċi u tekniċi li nistaw insaqsu. Il-kawzi tal-incident mumiex marufa kompletament u l-istħarriġ tekniku qed isir skont id-dispożizzjoni tal-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar sigurezza hija responsabilità tal-, -tal tal-Korp ta' Investigazzjoni tal-Belġu biex jagħmel da. Żewġ investigaturi mill-Aġenzija eh, Ewropea tal-Ferroviji jingħaqdu eh, mat-tim Belġan f'ċiftit sigħat wara li dan l inċident sar. Jien nixtieq nisħeq nisħaq li sakemm il-kawżi ta' dak l-inċident ma jkunux iċċarati, naħseb li ma tkunx ħaġa xirqa li wieħed jaqsal għal-konklużjonijiet. Palma jiġri ħafna drabi meta jkun hemm tip ta' inċidenti ta' ferroviji dwar u jkun hemm kummenti dwar ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea u l-inċident hija ħaġa li ssir. Jiena nixtieq inkun ċar dwar il-ftuħ tas-suq flimkien ma l-ftuħ tal-settur ta' ferrovija għal kompetizzjoni u li ġustabiliti eh, rekwiziti dawk l-ġesturi tal-infrastruttura u dawk eh, kumpanija ferrovija kien hemm eh, pjanta ta' ibes dwar sigurezza u operabilità aħna ftaħna s-settur għal kompetizzjoni uħossu li dan ma kellux impatt negattiv fuq sikurezza fil-ferroviji u studi juru li dan u għal-kas. Imma jena ma narax u jena ma narax tibda relazzjoni bej eh, l-incident u l-opinjoni eh, dwar il-kumpaniji eh, tal-ferroviji u dawk li operaw l-infrastruttura. Jena naħseb li dina skuza biss biex nidbedu mir raġuni vera tal-inċidenti. Il-kwestjoni ta' koesistenza ta' eh, sistema ta' kontroll nazzjonali Ewropea hija ħaġa li nistgħu nippoġġu għajek. Il-fuq minn 20 sistema nazzjonali ta' ferroviji ġużati fl-Ewropa bħalissa biex ikun hemm moviment b'sikurezza eh, tal-ferroviji. Eh, u l-interoperabilità hija problema gravi għax jew il- il-magni jridu jitbidlu eh, jem kella eh, eh, tibdilu kol fil-sistema. Għanna bżon ikona sistema fl-level ta' Europa. ħaġa li ġizviluppata għet installata fuq linji internazzjonali ewlenin. Il-sistema jisema ERTMS, e European Traffic Management System. Il-maġġoranza tal-istati tal-sistemi Ewropew saru fl-sena snin 80 imma eh, eh, it-tibdil huwa ħaġa li ddum u tqum il-flus. Eh, parti mill-magni huma ġa provduti bli RTMS u dini ħaġa li kienet ila disponibbli mill-2000 mis-sena 2000 u ċerta proġetti pilota saru u minn l-2005 diversi linji bli eh, RTMS ġew implementati. ċerta stati membri qed jallinjaw l-ilhom nfusom għal RTMS u diversi stati qed jagħmlu eh, Belġel, per esempio, linja bej laħin u lieġ hija eh, armata b'dan. U l-Intercity il-ferroviji intensity u kol. U dini ħaġa li ħat tazisti fl-imkien ma' sistema nazzjonali matul periodu ta' 20 sena. ċerta stati membri ħajkolhom beneficju qabel waqt li oħrajn, per eżempju l-Italjani u e, sistema ta' trenijiet e, ferroviji ta' veloċità għolja fl-Italja u Spanja ġa e, għandhom dan tamir waqt li oħrajn m'għandhomx daqshekk Wieħed għandu jinnota li il-ħarsin, il-sistema automatika ta' ħarsin tal-ferrovija element wieħed biss li għamil kontribut għas sikurezza għandu jkun hemm taħriġ ta' adekwat, manteniment, eh, fej eh, li jkun hemm level crossings u dawn huma wkoll komponenti fil-programs eh, ħieħ. Jekk aħna nħarsu lejn din il-medda zed wiesa' aħna naraw li l-level ta' sikurezza fil-ferroviji tal europa huwa għoli ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju, ħanaddi issa għal eh, l-Onorevoli Belle u l-Onorevoli Belle Polsal mistoqsijiet supplementari. L-ewwel is-Sur Belle. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea ħalli Eh, risponda din il-mistoqsija u biex nitalbu minn din it-traċedja belġana. L-autoritajiet belġani kellu l-opportunità jindirizzaw il-parlament u ma stabilixxu eh, kumitat ta' inkjesta. Issa dwar l-aspett soċjali ta' dan, komissarju, kif dan jaffettwa il-ħaddima u l-operaturi, forsi għanna bżon li konna xi tip ta' regolament Ewropej biex ma jkunx daqshekk pressjoni fuq il-sewwieqa tagħna u l-operatura. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja eh, il-Kummissarju tajt l-Onorevoli Brepos, għal risposti li jutar għal mistoqsijat. Imma hemm waħda li forsi ju ma indirizzajiex din hija jekk fil- uh, 2008 u 2009 il-Belġu ġiet avżata mill-Kommissjoni dwar il-kas infrabel, ġifiri li ma kienieċ verament indipendenti, jina nishtiq naf eżattament dwar kif MBS kien ħajkoll l-opportunità biex timplementa daw il-miżuri ta' sigurezza Grazzi. Grazzi ħafna jgħet il-Kummissarju sal-ewwel dwar l-operaturi u kwistjonijiet soċjali. Eh, bla dubju li aħna nistgħu niflu iżid bir-reqqa u nanalizzaw is-sitwazzjoni għax evidentement jekk aħna jkollna kompetizzjoni u iżjed traffiku għandna nindirizzaw l-aspetti soċjali u koll. Aħna Għanna diversi regolamenti li ġa jeżistu dwar min eh, il-bdoti fil-avjazzjoni dwar il-żmien li huma dwar iż-żmien li wieħed isuq ukoll fit-toroq. U għandu jkun hemm kontrolli dwar l-ammont ta' żmien li wieħed isuq għal kull sewwieq, anke jekk ikun tal-ferrovija. Aħna naħarsu li dawn il-kwestjoni iżed bil reqqa għax din ħaġa għax eventament ma nżommu f'moħħna li hemm leġislazzjoni nazzjonali eh, u eh, dinja hija ħaġa għandhom jindirizzaw ma wkoll. Imma hija ħaġa li verament għandna naġixxu fuqha. Il-Kommissjoni fl-2008 għad li ġat tat opinjoni Eh, raġunata l belġju dwar nuqqas ta' garanziji tal-indipendenza bej il-ġestur tal-infrastruttura u l-kumpanija ta' ferrovija li hija ħaġa eh, importanti ħafna dwar allokazzjonijiet tal-trek. U l-Belġani irrispondu u l-Komissjoni qed tanalizza daw risposti biex tagħmel segwitu. Iżda dwar l-inċident tal-ferrovija din huwa avveniment verament traġiku li uh, wieħed għandu jipprova jevita imma li qatt fid-dinja ma jkollok uh, situazzjoni fejn ma jkun hemm inċident li hija kwistjoni komplessa u din l-investigazzjoni ħattina riżultati ta' dwar dawk li kienu kawżi ta' dal-inċident f'ħafna drabi hija eh, taħlita ta' fatturi traġiċi, inkluż il-fattur uman, għax minn eh, għax mis-seklu 17 eh, daw l-aħmar minn dejjem kien sinjal biex wieħed jieqaf. Allora ma jfissirx li aħna nistgħu nsibu risposta sempliċi dwar kif dan l-inċident sar. Three half a minute. Szanowny Panie Komisarzu, myślę, że z tej tragedii... Komisarju, din hija traċedja li rridu nitalmu minna l-investigazzjoni se turina sa jekk il-problema kien xi difett tekniku, xi żballi għamel il-bniedem jew xi ħaġa eh, dovuta għal xi ħaġa oħra. Meta taħseb li RTMS se tkun implementata? u ma taħsibx li fil traffiku tal-passiġġieri u tal-merkanzija permezz tal-ferrovija għandu jkun hemm sistema u standard Ewropew biex jiġi imkejjel il-timkejla l-kwalità. Li TMS fuq il-networks ewlenin Ewropej tal-ferroviji se jkun implementat qabel 2015 imma dan ma jfissirx illi kull linja anke dawk reġjonali se jkunu mamra eh, b'tamir ek sofistikat. Imma il-pjan jeżisti dan huwa investiment kbir. Is-sistema Ewropea għad kejjil tal-kwalità tkun idea tajba. u meta jiena esprimejt eh, idea biex nizviluppaw it-trasport kollu kemmu bħala entità bl-isem possibbli ta' European Single Transport Area, dan ifisser li mbagħad ikonna wkoll narmonizzaw ir-rekwiżiti ta' kwalità u s-servizzi ta' kwalità li irridu uh, eh, jinżammu fuq l-ola livell. Grazzi ħafna, Komissarju. Il-mistoqsija li miss hija minn is-Sur Vosovic fuq id-Daylight Saving Time, Komissarju. Grazzi ħafna. Hemm eh, direttiva minn Jannar tal-2001 il-Kunsill u l-Parlament adottaw il-direttiva eh, fuq il-, -direttiva eh, fu il il-qlib għassija sija tal li btassija fis-sajf u x-xitwa u hemm direttiva fuq dil kwistjoni li la teżisti mill-1980 meta ġiet adottata fil-fatt l-ewwel direttiva fuq il-sija li b'tassija, batem rapport fil-2007 dwar l-impatt ta' dan il-reġim li huwa fisseħ palissa rapport ikkonkluda għabbażi ta' l-informazzjoni li inatat il-Kommissjoni li il-reġim ta' li b'tassija fis-sajf u x-xitwa mandu ebda impatt negattiv u kien jiġenera xifti tifrankar fl-enerġija u mhuwiex suġġetta ta' tħassib fl-Stati membri tal-Unjoni Ewropea ebda stat membru għatma' talab illi timbidel eh, jinbidlu l-arranġamenti prezenti. U eh, onorevoli membru, jina naħseb liktar persuna adattata biex nwieġeb din mistoqsija, mux għax jina għalix jina kont fil-gvern eh, fl-Estonja li għamel l-ewel dak li jirrigwarda l-mistoqsija tijak fl-2000 fil-sena 2000 aħna ma bqajniex naqilbu s-sija fil-sajf u x-xitwa. Eh, zammejna eh, il-ħin l-istess il-ħin kollu fl-2002 rġajna libna għal reġim ta' qabel ġifiri konna il-bussija fis-sajf u x-xitwa għalek kiena naf eżattament eh, xifisser u xġara meta ħadna dan il-pass fil-sena 2000. L-ewwel net id-dawl tax-xemx jisparixxi kmieni fil-għaxija fil-ħodu eh, jisbak kmini kmieni imma mbagħad fil-għaxija jidlam malajr wis u wieħed pereżempju jiġi dar mix-xogħol u jrid forsi joħroġ jagħmel passiġġata jew qatta ftit ta' żmien ma' tfal ikollu jagħmel kollox fid-dlam u dan ovvjament in-nies ma ħadux gost bih. Mbagħad kien hemm konfużjoni kbira bit-timetables tal- uh, tal-mezzi ta' trasport lejn pajjiżi oħrajn. U għalek erġajna daħalna ehm, il-sistema ta' li b'tassija fis-sajf u fix-xitwa. U eh, nista' ngħidilkom li ċ-ċittadini huma ħafna iktar sodisfatti. Grazzi. Grazzi Sur Kommissarju sab saru seba' nofsu diġa bizna il-ħin mhux ħażin. U għalhekk jiena nixtieq illi inħaffu ftit. Forsi tista' tagħti tweġiba tal-malajr għal mistoqsija supplementari li se jagħmel is-Sur Milosovic u mbagħad neħdu żewġ mistoqsijiet ta' oħra u nieqfu hemm is-Sur Mitchell u s-Sur Hawken u ma jkun hemm ebda mistoqsija supplementari għal dawk. Sur Milosovic. Jekk tixtieq tagħmel mistoqsija supplementari jekk le tista' ma tagħmilx. Grazzi ħafna, Sur Komissarju. Jiena għat għandi xiftit ta' dubji. Għalix, jekk wieħed iqis renju Unit, jinsab zona tal-ħin differenti mill-Europa kontinentali. L-arloġi tana, eh, aħna nirregolaw b'mod differenti minn dawk tal-bqija tal-Europa. tal bqija tal ewropa mill-aspett tal-trasport forsi ma tkunx idea tajba illi dawn iż-żoni aħna naqduhom. Bħalma tilkom jina għandi esperjenza personali u ma nara ebda raġuni għalfejn għanna nerġgħu nbidlu s sistema jew illi namlu xi tibdil għaliex l-affarijiet xista jiġri jisiru dejjem iktar komplikati. Grazzi sur komissarju, issa mistoqsija li mis hija għal komissarju Reding. L-ewwel mistoqsija mis-Sur Mitchell, mistoqsija 37 il-bilanċ bejn is-sigurtà u l-libertà. U mbagħad l-aħħar mistoqsija numru 38 mis-Sinjura Marian Hawkins dwar il-Green Paper dwar il-volontarjat. Ebda mistoqsija supplementari mis tkun possibbli. Għal darboħra merħba, Vivien jgħid il-President. Sur President, grazzi tal-istennejtni il-protezzjoni u il promozzjoni ta' drittijiet fondamentali m'għandux jitqies bħala xi ħaġa li tmur kontra il-miżuri li jindirizzaw it-teddida eżistenti ta' terrorizmu. Anzi għandhom imorru id fit attivitajiet kontra terrorizmu għandhom isiru bir-rispett sħiħ għal prinċipju tal-stat ehm, ta' dritt u rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali kif inhuma imnaqxa fil-Karta tal-Drittijiet Fondamentali Din mhix kwestjoni ta' kompromess jew li wieħed jibbilanċja rekwiżit kontra l-ieħor, imma kwestjoni li wieħed irid joffrihom it-tnejn dawn mingħajr ma jkun hemm kompromess fuq id-drittijiet fondamentali li wieħed jirrispetta drittijiet fondamentali ma jfissirx li aħna ma nistgħux nieħdu miżuri effettivi ta' sigurtà u dan u ġi rikonoxxut fil-mod li l programm ta' Stokkolma jistieden lill istituzzjonijiet Ewropej biex jiżguraw li l-odot kollha li nużaw għaldaqstant l-odot irridu jintużaw fil-ġlieda kontra t terrorizmu irridu jirrispettaw 100% id-drittijiet fondamentali. Jena nemmen illi danu dina kwestjoni ta' bilanċ u mux kwestjoni ta' li wieħed isib bilanċ bejn dawn iż-żewġ elementi. Grazzi, Sur President, u nirringrazzja l-Komissarju għat-tweġiba tagħha fl-opinjoni tiegħi. Naħseb illi għandna tassew naħdu għatta blaħabel kontra terroristi imma jiena mħasseb għaliex aħna bħala deputati maħniex qegħdin nisħu laf dan il-Parlament Ewropew lanqas fil-Istati membri li aħna nippretendu li dan issir b'tali mod illi iħares -il il-pubbliku u mhux illi jimmina il-privatezza ta' ċittadini u li ċittadini onesti ma jkollhomx intħil f'ħajjithom mill-istat. Huwa eh, assolutament essenzjali li dan ikun inkluż. Issa twieġeb il-Kummissarju. Jiena naqbel miegħek mija fil-mija taf mis-smiħ tijaj u mill-azzjoni tijaj bħala kommissarju fil-qasam ta' telecoms met kem ħdimt fuq il-protezzjoni ta' data jena impenjajt ruħi illi eh, nagħmel riforma ta' direttiva ta' l-1995 fir rigward tal-protezzjoni ta' data sabiex din tkun iktar aġġornata u adattata għal teknoloġija moderna tal-lum. Jiena kont għamil ta' ċara wkoll illi Mhux mux għax aħna rridu nħarsu s-soċieta illi għanna natu eh, informazzjoni privata dwar iċ-ċittadini tagħna. Jiena rajt kif argumenta fuq il-Swift eh, dan il-Parlament u kif ivvota wkoll u l-Kummissjoni se tqis ukoll dak li qal il-Parlament meta tkun qed tfassal u tħejji mandat ġdid sabiex ikonna ftehim ġdid Swift mal-imsieħba tagħna mill-Istati Uniti wieħed li jsib bilanċ bejn id-dritt tal-privatezza u l-ġlieda kontra it-terrorizmu. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija li miss se tkun l-aħħar mistoqsija, l-mistoqsija ta' Sinjura Hawken dwar il-volontarjat. Kummissarju għak joġbok. Sur President, jiddispjaċini mandiġ tweġiba għal din il-mistoqsija. Jena qasbis sirċevejta għal mistoqsija tajt il-komissarju għandi bosta mistoqsijiet imma mux din għandi mistoqsija 88, 95 u 100. Għal daqstant la inti, signor komissarju, mandekx il-mistoqsija 38, trittati il-tweġiba bil-miktub. Signora Hawking, jek tittamel sqarrija ta' nofs minuta, tista' Mish problema jiena lesti li naċċetta tweġiba bil-miktub minant il komissarju Signor Komissarju, għandek tweġiba għal mistoqsija numru 39? Le, jiddispjaċini naħseb illi eh, xaħġa marret zmerċ, jiena għandi tweġibiet għal mistoqsijiet oħrajn imma mux għal dawk il-mistoqsijiet li qed semmi li inti. Naħseb Il-mistoqsija ta' Sinjura Hawken kienet dwar il-Green Paper dwar il-volontarjat u dik ta' Sur Posselt Mela, l-ewel il-Signora Hawken ta' mesqarja fil-qosor mbagħad il-Kummissarju twieġeb pal mistoqsija tas Sur Posselt. Jiena nittama li l-Kummissarju se tqis dak li jingħad Eh, forsi jistaw joħorġu bi green paper mbagħad wara konsultazzjoni ma' gruppi tal-volontarjat mbagħad forsi tistaw tużaw il-manwal tal-ILO jew il-handbook tal-UN biex naraw eżattament kemm qed isir volontarjat fl-istati membri. L-aħħar mistoqsija missur puzzle tija dwar minoranzi li l-lum jizistu. Hija numru 130. Jena xta niżgura eh, l-deputat li fuq il-volontarjat li ħaġa importanti ħafna li i tirċievi mistoqsija bil-miktub għal dak li hija saqsiet. Issa jekk ħassu lejn il-mistoqsija dwar minoranzi etniċi tradizzjonali li ilhom stabliti eh, inti taf li huma wieħed mill-valuri li l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq rispett għal persuni li huma parti mill-minoranzi. Huwa kien fit idħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona ħaġa li hemm referenza ċara fl-artiklu 2 ta' Trattat fl-artiklu 21 tal-Karta Eh, tipprojbixxi forma spliċita id-diskriminazzjoni bbażata fuq lingwa jew li tkun membru ta' minoranza nazzjonali u l-Kommissjoni tiżgura fil-kamp l-applikazzjoni tal-mandat biex dawn jiġu rispettati fil-liġi tal-Unjoni Ewropea, inkluż meta eh, l-Istati membri jimplementaw liġi tal-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll diversi kwistjonijiet u leġislazzjonijiet Eh, jgħamlu kontribut eh, għal situazzjoni ta' persuni li huma parti minn minoranza. L-Kommissjoni eh, tixtieq taqqat dawn l-istrumenti biex tindirizza diffikultajiet inklusi diskriminazzjoni li jistaw jaffettwaw l-persuni li huma parti minn minoranza. ta' wkoll li hemm eh, teżisti wkoll leġiżlazzjoni kontra diskriminazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tiġi użata biex wieħed jiżgur li jkun hemm trattament igwali għal persuni minn minoranzi. Il-Kommissjoni adottat proposta ġdida taħt eh, li qed tiġi diskussa biex testendi l ħassin eh, fuq il-kwestjoni ta' diskriminazzjoni għal reliġjon, twemmin, orientazzjoni sessuali, età, għal kampi oħra mhux biss Eh, impiegi u eh, eh, l ġlida kontra xenofobija b'forma kriminali, bil-liġi kriminali, tfisser ukoll li dikjarazzjonijiet ta' mibeda fuq reliġjoni jew li tkun parti minn gruppi jew reati ta' mibeda jiġu eh, sanzjonati, jiġu eh, penalizzati fl-Stati membru. Eh, Il-Kommissjoni qed tagħmel monitoraġġ ta' situazzjoni mill-qrib u grupp ta' esperti nazzjonali ġi maħluq għal dan il-għan. Hemm ukoll l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali li għandha rwol essenzjali biex tgħin il-Kommissjoni biex tagħmel xogħla u hemm ukoll konsulta l europa fil-ħarsin ta' dawn lingwi u minoranzi. U jiena nishtiqnajt il deputat nispera li eżistati membri jisegwu l-eżempju eh, ta' dawk li ġa iffurmaw li diversi konvenzjoni li jesistu. Is-sur Posselt, is sosja supplementari 30 sekonda. Grazie, ħafta, Komissarju. Inti eh, verament eh, kellek raġun f'dak li għad fl-axħar. Jien nixtieq ngħid li hemm strumenti dwar eh, diskriminazzjoni pożittiva ta' minoranza stabilita jekk eh, saqsin saqsi jekk l-Aġenzija Fundamentali PBN hija responsabbli għal da u kif qed tirranġa l-kuntatti tagħha mas-soċjetà ċivili memx eh, inġustizja ikbar li wieħed jitratta li kulħadd ħażin. Jiena naqbel mal-deputat m'hemm xejn iżjed inġust li wieħed jitratta l-gruppi forma eh, li mhumiex igwali. Aħna rridu nikkonsidraw nużaw risorsi, eh, il fit risorsi li għandna forma attiva u b'forma intelligenti. L-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali għandha bla dubju eh, xi ħanijiet li tissodisfa iżda jekk il-Parlament jew il-Kommissjoni jitolbu l-Aġenzija li b'xi mod jew ieħor tagħmel ċerta xogħol, l-Aġenzija bla dubju tagħmel dak ix-xogħol. Jiena nixtieq nitlob lid-deputat biex forsi itini l-mistoqsijiet li hu jixtieq eh, jagħmel lilhom l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali Eh, u kwestjoni li jixtiju jitrattaw u naraw xie xie sta jisir, Grazzi. Thank you, Commissioner, very much. Um, Mr. Tarabella. Sur Tarabella, l-ħabba li tħalt, aħna għetna l-u, eh, imma jek tittama dikjarazzjoni dikjarazzjoni ta' 30 sekonda eh, minn dil-lebja dubju li l-Kummissarju Redding tibatlek il-risposta tijak bil-miktub. Imma jekk tista' dikjarazzjoni ta' asira tista' tagħmelha. Grazzi, jina naraf li uh, ma nixħin, imma dana kollu hija ħaġa xirqa li wieħed ikollu uh, sena dwar violenza kontra n-nisa għax suġġett li ħafna li rabi huwa tabu. Għatem wisq vitmi eh, nisa tal-violenza imma anki uh, violenza verbali u psikoloġika u koll fil-dar u barra u sena biex ġidet kontra uh, dedi eh, kwestjoni hija ħaġa tiżgura li aħna inneħħu tabus li hemm fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Eh, grazzi ħafna, Sur Tarabella, grazzi li kulħadd. Grazzi l-interpreti u eh, nawguralkom ikla tajba, grazzi.